Mela il-minuti ta' sessjoni edin li l-kenna l-biraħ nistaw najdu li ġew approvati, iż-żewġ gruppi l-SND u ALDE resqu proposti għal ħatri ta' delegazzjonijiet għall euromed ASEAN. Mr. Takula ser tkun membru minn flok is-Sinjura Tajn, u mbagħad is-Sinjura Milana ser tkun membru minn flok is-Sinjura Balsani relazzjonijiet ma' pajjiżi tal-nofsinhar ser ikollna Sur Malana ġdid. Bat relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrana, Sur Kova ser jkun membru minn flok is-Sur Szymanski. Relazzjonijiet mal unjoni Ewropea u l-Armenja, Sur Szymanski ser ikun membru minn flok is-Sur Koval hemm xi oġġezzjonijiet rigward dawn it-tibdiliet li saru għad deċiżjonijiet li ttieħdu dalodu. Ma jidhirx li hawn oġġezzjonijiet mela dawn il dawn il-punti ġew adottata mela skont l-agenda għanna starri tal-Kunsill l Kommissjoni dwar il-ftejn ta' sħubija u ta' kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u Taġikistan u għanna dibattitu